Allum, hemm talbi tal-tibdiliet, le, mela, għanna ritlita. Biftejn mal-gruppi, Is-sitt rapporti tal-kodifikazzjoni duda li suppost kan nivotaw għal-jom it-tlieta issa se jiġu posposti għal sessjonijiet oħrajn. Hemm oġġezzjoni għal dan. Tajjeb wisma mela l-rapporti duda se jiġu posposti għal sessjoni aktar tard. Signori, hemm diversi gruppi l u mozzjonijiet. Dawn talbu li jkun hemm riżoluzzjoni dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. Il-gruppi rridu jaqblu bejnietom dwar min se jitkellem hawnhekk għaliex jien għandi il-presidenti kollha li resqu l-istess eh, ħaġa, is-sur Lambert Inti dwar hekk qed titkellem mhux hekk. Il-grupp tiegħek jixtieq riżoluzzjoni mela ħana melek. ħana Ħa ngħaddi l lis sur Pittella u forsi s-Sinjura Pitter u mbagħad naraw minnu kontra tajjeb jekk nagħmlu hekk. Tajjeb u is-Sur Pittella. Grazzi. Kif qed inti President il-grupp tagħna jixtieq li ninkludu Ah, fil-plenarja ta' jannar rezoluzzjoni li tikkonkludi diskussjoni fuq il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni. Għaliex naħseb huwa tajjeb li jgħid tiegħu il-Parlament jgħid ma' prioritajiet tiegħu u aħna bħala essendi nistgħu nindikaw x'inhu l prioritajiet tagħna, jiġifieri l-ambjent u l-ġlida kontra l-evażjoni fiskali. Grazzi ħafna. Is-Sur Lamber, tixtieq titkellem ukoll inti, Iva. Le, Sur President, inti forsi eh, tagħmel ġest daqxajn teatrali, pero naħseb li huwa neċessarju li ngħidu li il-Parlament għandu jivvota fuq il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni. Din hija ħaġa importanti. Xi nies qalu li iva nagħtu l-opinjoni tagħna fuq il-programm 2016, però nek qegħdin nitkellmu dwar x'se jiġri se jiġri eżattament? Eh, Sitwazzjoni hija redikola. Il-Parlament fis-sessjoni ta' Jannar għandu ressa rezoluzzjoni fuq il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni. Jekk irridu li l-Parlament jibqa' jeżisti? Mela, l-ewwel net għandna l mozzjoni tas-Sur Pittella għal Jannar. Min huwa favur din il-mozzjoni. Min se jitkellem favur din il-mozzjoni? Signora Zimmer, tixtieq titkellem inti għannom ta' din il-mozzjoni jew inkella le? Mela, stennew daqsxejn. Min jixtieq jitkellem fisem din il-mozzjoni? Is-sur Verhofstadt. President, Iva, jina naħseb li huwa tajjeb li namlu xi ħaġa bħal din f'jannar għaliex tgħin opportunità l-ewwel net biex ikollna diskussjoni għada imbagħad biex naslu għar riżoluzzjoni. Però ovvjament eh, din hija siġra tal miliet biex ngħidlek, eh, naħseb mhux l-aħjar żmien biex nitkellmu dwarha, però irridu naraw eh, x'se jkunu l-prioritajiet tagħna. Aħna għandna bżonn riżoluzzjoni politika u għalhekk jiena nippreferi li nappoġġa l-mozzjoni tas-Sur Pittella. Is-Sur Sajer. Inti tixtieq titkellem kontra l-mozzjoni tas-Sur Pittella? Grazzi, President. Jiena nippreferi li nżomm il-proċedura l-antika. Wieħed favur, wieħed kontra, eċetera, biex ma nikkomplikawx l-affarijiet Il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u eżerċizzju serju ħafna, speċjalment fin-noqqas ta' dritt tal-inizjattiva fisem il-Parlament, però din is-sena hija sena speċjali l-eżerċizzju ta' programmazzjoni tagħna mhux qed iqis riżoluzzjoni għaliex il-Kummissjoni għadha tibda. U għal daqstant ma kienx hemm il-possibilità li jkun hemm ċerta sekwenza ġifier riżoluzzjoni f'Settembru, eċċetera għal daqstant riżoluzzjoni għagġelija miex idea tajba, speċjalment miex kien qisu li dak li nixtiequ naraw wara s-sena tal-azzjoni hija ħidma. Aħna ħidma rridu naraw mhux riżoluzzjoni f'jannar dwar programm li se jiġi adottat għadha mill-Kummissjoni, ġifieri jiena ma nixtieqx li jkun hemm riżoluzzjoni, hemm bżonn nibdew naħdmu. Grazzi. Grazie. Iva, irrid nuża ir-regol, il-regoli tal-proċedura. Aħna għandna mozzjoni għal jannar, però jien għandi mozzjoni wkoll minn naħa ta' Sinjura Zimmer biex ikun hemm riżoluzzjoni din il-ġimgħa. Għal daqstant nixtieqkom ta' druni l-ewwel nisimgħu lin-nies li għandhom mozzjoni xi jresqu Sinjura Zimmer. Grazzi, President, biex nikjarifika. F'dawn l-aħħar jiem Aħna tlabna diversi drabi li għad diskussjoni ta' għada fuq l-istqarrija tal-Kommissjoni. Tlabna li għandu jkun hemm riżoluzzjoni. Għal dawn ir-raġunijiet, l-ewwel net aħna nħossu li l-ewwel sena tal-Kommissjoni hija sena kruċjali u tieni net il-gruppi kollha taw opinjoni fuq il-prioritajiet tal-Kommissjoni għal program ta' ħidma 2015 it-tielet raġuni u koll kien hemm diskussjoni fil-konferenzi tal-Presidenti mas-Sur Timmermans is-Sur Juncker u l-Presidenti tal-gruppi setaw jaraw ir-reazzjoni tar-rappreżentant tal-Kummissjoni rabanet il-pjan mhux biss li jiġu preżentati miżuri mill-Kummissjoni biex jiġu indirizzati fis snin li ġejjin, però hemm din il-killing list ukoll. Għanna ħafna informazzjoni dwar protesti mill-Parlament apparti minn hekk fuq il-programmi ta' arja nadifa u l-iskart, eh, per eżempju, dan huma affarijiet li rridu nagħtu każhom, ġifiri hemm raġuni biex niddiskutu din il-ġimgħa u jkollna riżoluzzjoni wkoll. Tajjeb wis iċċerajt inna sitwazzjoni, issa min jixtieq jitkellem favur din il-mozzjoni tas Sinjura Zimmer. Jiena nixtieq xi ħadd li jitkellem favur għadna ma wasalniex għal votazzjoni, għadin nimxu skont il-proċedura hawnhekk. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem favur jew inkalla kontra wkoll. Mela favur. Ovvjament, jekk aħna nixtiequ li jkollna impatt fuq il-ħidma tal-Kummissjoni, allura aħjar nibdew minn issa. Jekk nistgħu nagħmluha f'Diċembru, dejn nagħmluha f'Diċembru, jekk le, tajjeb wes nagħmluha f'Jannar. Però jekk maġġoranza għal Diċembru nagħmluha f'Diċembru Dejn, min jitkellem kontra din il-mozzjoni. tajjeb wisq. L-aktar proposta radikali hija dik li neħdu din il-votazzjoni din il-ġimgħa mela ħan votaw għalija. Din il-mozzjoni tas Sinjura Simmer. Minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet. Mela, il-mozzjoni ma' Issa, il-mozzjoni ta' Pittella. Favur, minu kontra. Astenzjonijiet. Mela, u din tgħaddi. Tajjeb u Nistaw namlu votazzjoni elettronika, sinjuri, jekk tridu. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 231 favur 121 kontra. Nar l-erba issa. Il-grupp tal-ħodor talab biex ikun hemm stqarrija mir rappreżentant li l-Viċi President tal-Kummissjoni dwar l-espressjoni dwar il-ħelsien tal-espressjoni fit-Turkija. Dak li semmejt fil-bidu insomma. L-ewwel net Nad il kelma lil mirresa resaq din il-mozzjoni, Signora Harms. Grazzi ħafna, President Iva, grazzi ħafna tal-li inkludejt eh, dan is-suġġett fl-introduzzjoni tiegħek. Kull minn ra l-aħbarijiet eh, li ħarġu mit-Turkija dan il-weekend ra aħbarijiet ċokkanti dawn l-attakki fuq eh, l-istampa tal-oppożizzjoni fit-Turkija. Anke nkunu tafu l-diskussjoni fuq libertà tal-istampa fit-Turkija żviluppat b'mod negattiv ħafna, anki ħafna qabel Gezi Park. Kien hemm min intbat il-ħabs ukoll mingħajr proċeduri taħt l-istat ta' dritt. Issa Gezi Park hija xi ħaġa li u rritna li qegħdin isiru passi retrogradi fit-Turkija. Naħseb li appik issa li nesprimu ruħna dwar dan. Għandu kien diskussjoni din il-ġimgħa u naħseb li l-proposta tal-president tal-liħor tal-grupp li għandu jkonna rizoluzzjoni fis sessjoni li mis kienet l-aktar tri għalija s-surja kli. Grazzi ħafna nishti nibda billi nirringrazzjak tal-introduzzjoni tiegħek dwar it-Turkija. Jiena naħseb li l-introduzzjoni kienet waħda tajba ħafna. Tinenet, rigward dak li ġara fit-Turkija l-bieraħ dan mhuwiex aċċettabbli fit-13 il-belt kien hemm arrest tal-ġurnalisti. U għad hemm ukoll teddid. Skont l-informazzjoni li rċivejt, teddid lil 150 ġurnalist fit-Turkija, inkluż ukoll il-ġurnalisti ewlenin fuq television u r radijiet huwa importanti għal daqstant li għajnuna nadottaw jew riżoluzzjoni jew ikonna stqarrija mir rappreżentantoli biex insibu soluzzjoni għal din il-faċenda, grazzi. Grazzi. Min jixtieq jitkellem kontra din il-mozzjoni? Is-Sir Lamsdorf. Mela, ovvjament, jiena ma nixtieq nitkellem, ma nixtieqx nitkellem kontra din il-mozzjoni għaliex is-Sur Jarrik qed jipproponi riżoluzzjoni din il-ġimgħa Pero naħseb il-proposta l-oħra kienet tagħmel aktar sens li jkollna diskussjoni jista' riżoluzzjoni f'jannar. Mela, l-ewwel ned-dinja kwistjoni dwar jekk għandix ninkluduha fl-aġenda din il-ħaġa. Issa, sur meċers. Inti tixtieq titkellem kontra u xekqed nassum. Da frage ich mal, gibt's hier irgendeinen, der gegen den Antrag... Et insaqsi jena, għaw xaħat jitkellem kontra il-mozzjoni ta' Senior Harms. Mela, niġi għal firdan bat munu toħra. Issa, għawx ħat jitkellem kontra. Le, ħat ma jitkellem kontra l-mozzjoni? Tajab wis. Mela, l ewwel net. Eja nivvutaw fuq jekk aħni ħan inkludu dan fuq l-agenda. Minu favur, kontra, astensjonijiet. Tajab wis, għaddit. Issa ħana mill-mistoqsija. Min jishtiq li jkun hemm dan id-dibattitu b-rizoluzzjoni, dawk favur? Ħan irrepeti. Mela, jen provaw nsolvuha. Ħajkollna dibattitu. Ir-rappreżentanta Olja trid ta' dina stqarrija fuq dan din il-ġimgħa. Issa l-mistoqsija hija jekk intom tixtiqux riżoluzzjoni tiġi adottata wara. Iġbiri dawk li ma favur riżoluzzjoni ollu jdejkom. Dawk kontra. Issa, dil-ġimma, ne, kella meta, dak li qed jiġi mitlub, talba hija għal din il-ġimma. Tajb, wis, kunu użin preċizi. Signora Holmes, inti konta titlob għal din il-ġimma jew fjannar? Jiena naħseb li il-Parlament għandu jesprimi l-opinjoni tiegħu kemm jista' jkun malajr. Iżda jiena nista' nikkonsidra wkoll il-possibilità il il possibilità li il-Parlament jaħdem b'mod unanimu, b'mod unit u jopprovdi appoġġ kemm jista' jkun wara li rajna dak li ġara riċentement, jiena naħseb li hemm bżonn li jkollna dibattitu kif jixra eh, eventwalment eh, f'jannar. Din mandu najtix mill-kummenti tijak, minn tista ċarajt il-pozizjoni tijak, tajab wis, mela ħajkunem dibattitu din il ġima un bat fjannar ħajkunem rizoluzzjoni. Ejja nivotaw fuq din, dawk favur, rizoluzzjoni fjannar, ollu jdejkom. Dawk kontra? Astenzjonijiet? Tajb, wis, mela dika ah, ranġajnija. Rizoluzzjoni ħassir fjannar. Issa, il-grupp tal-ICR. Dan il-grupp jixtieq li kunem votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq l-istat tal-Palestina eh, din taddi għal ħamis. Is-Sur Messer Schmidt, naddi l-kelma lilek. Grazzi ħafna Sur President Iva naħseb li kulħadd jaqbel li din hija kwistjoni delikata u jiena naħseb li għandna bżonn naqriżiet ħin sabiex nkun nistgħu negozjaw fuq il-kompromessi ta' riżoluzzjoni. Għalhekk fisem li sijar nipproponi li nestendu l-iskadenza sa l-erba ħalli konna id-dibattitu din il-ġimgħa imma l-ħamis. Min ixtiq jitkellem sem din il-mozzjoni? Favur din il-mozzjoni. Min ixtiq jitkellem kontra dak li għadu kif għal sur Meshin Smith. Fidejk. Aħna diġa dewimna il-votazzjoni mill-xar li għadda għal dan ix-xar. Aħna kena il-ħin kollu li kena bżon biex niprovaw naqblu fuq rizoluzzjoni konġunta. Għalek u għaxira li aħna inżommu mal-iskeda li issa inna naħdmu biex niksbuha u aħna assolutament nirrifjutaw il-fat li l-proposta għettajt li, li din il-proposta ġveri nivvotaw l-ħamis. Għanna nivvotaw l-erba bħalma jem fl-iskeda. Grazzi. Ich lasse über den Antrag von Herrn Messerschmidt Mela, Sir Mesha Smith, għana proponija biex eh, Mela, il-votazzjoni fuq il-proposta ta' Smith li nivvotaw il-ħamis flok l-erba. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Mela. Issa adottajna eh, l-agenda tal-lum għal-anzi tal-inġima Issa naddu għal rakkomandazzjoni ta' Sinjura Ayuso fuq is-sajtis. Iġviri il-Konvenzjoni fuq il-Kummerċ Internazzjonali tal-Speċi Perikolati. Rapporter Mixaw,